drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipju tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt. Għanna artiklu 122 ta' regoli ta' proċedura. Issa għanna situazzjoni ta' difensuri ta' drittijiet tal-bniedem u tal-attivisti tal-oppożizzjoni fil-Kambodja u Laos. Fid-dibattitu l-ewwel qabel kollox nagħti l-kelma l-Onorevoli Sargentini għal minuta u nofs. Grazzi tas, Sur President. Il-kontributi għaj partit tal-ħoder u li nixtu l-attenzjoni fuq il-produzzjoni ta' zokkor fil-Kambodja l-os u l-ksur ta' drittijiet tal-bniedem. U għad diffiċli ħafna biex nifmu eżattament x'inhu jiġri f'dan il-pajjiż, però għalmenu permezz ta' multinazzjonali bazati fl-Ewropa nistgħu nindirizzaw dawn id-drittijiet tal-bniedem. Il-paga minima fil-Stat ta' Kambodja fis-settur tal- ta' drappijiet u kwart ta' dak li hu salarju normalu, normali, nisa u tfa u bniet fi settur ta' tessili ma jistawx jiprovdu għal eh, familja tagħhom l-isfruttament hija forma ta' violenza u dak li qed iseħħ fil-Kambodja bħalissa l-Inizjattiva Ewropea appoġġata mill-awtoritajiet Ġermaniżi u Olandiżi qegħdin jaħdmu biex ikun hemm salarju viabli u aħna nistgħu ninfurzaw ukoll Eh, l-ħwienet multinazzjonali sabiex jassikuraw li il-prezz tal-ħwejjeġ tagħhom jinkludi il-prezz ta' salarju adegwat. Fil-qasam ta' sokkor aħna unek rajna dak li għaddej fl u fil-Kambodja, pero il-ċittadini għedin jitkeċċew minn djarom u mill-artijiet tagħhom tkeċċija mill-art huwa tip ta' violenza oħra Eh, rajna qed jiġu ukoll rajna wkoll taħlit fil-ikel tagħhom bħall-etanol u għalhekk qed naraw dan il-ħtif tal-art minn taħt idejn dawn in-nies. Il-Coca-Cola qalet diġà li qalet min mhumiex iktar lest li jaċċettaw dak li qed jaraw bħalissa. Grazzi tassew, grazzi tassew l-Onorevoli u nagħti l-kelma issa l onorevli De Kaiser fl flulju li għada wara l-elezzjonijiet li ġew imbab sa frodi skont l-osservaturi lokali u internazzjonali il-pajis ra ammont ta' stabilità li beda jixteret fil-Kambodja u l-protesti però eh, ġew imħarsa ġew dew jippruvaw jiġu eliminati u ovvjament rajna wkoll diffikultajt li kienet jaddu minnhom il-persuni jaħdmu fil-settur tat-tessili. il kondizjoni ta' dawn il-ħaddiema verament iddeterjoraw. Wieħed mill dawk li kienu qed jipprotestaw spiċċaw spiċċaw midruba minħabba li intużat il-vjolenza fuqhom. Kif qalet is-Sinjura Sarġentin aħna għandna responsabilta. Aħna xorta waħda qed nagħmlu l-flus mill-faqar kbir ta' tielet dinja lek nitolbu lil Kambodja sabiex bekk tnidi pjane kif saħ fil-Bangladesh sabiex iżommu ħarsu drittijiet tal-ħadima u jaħdmu kol ma l-organizzazzjoni internazzjonali ta' xogħol, però nitolbu kol biex ikun hemm riformi ekonomiċi u demokratiċi li jistgħu jerġgħu iġibu lura l-istabilità fil-pajjiż u nixtiequ naraw ukoll inkjesta eh, għal frodi li saret ukoll fil-elezzjonijiet tal-Ulju tas-sena li għaddiet. Grazzi tassew. Issa nagħti l-kelma l-Onorevli Shaker. Aħna imħasba ħafna rigward ksur ta' drittijiet u libertajiet fil-Kambodja. L-elezzjonijiet saru fost frodi u regolartajiet u dawn iridu jiġu investigati, investigati mod indipendenti, demonstrazzjonijiet bħalissa qegħdin jiġu eliminati b'mod violenti u anki ċertu nista' jispiċċaw midruba. Aħna nixtiequ li l-gvernijiet iħallu liberu mill ħabsi dawk li kienu voluti fid-demonstrazzjonijiet u jħarsu l-libertà ta' assembleja u essenzjali li mhux biss id-drittijiet tal-bniedem jiġu mħarsa ma anki li l-oppożizzjoni taqdir wol tagħha leġittimament fil-Kambodja u għalhekk indispensabbli biex il-pajjiż jiżviluppa. L-Unjoni Ewropea aħna wkoll irdu nevalwaw dawn l-iżviluppi reċenti fil-kuntest tal-GSP u rridu wkoll inħeġġu il-kompaniji Ewropew internazzjonali bi proċessi ta' industrijali biex iħalsu l ħaddiema tagħhom salarju adegwat u għalhekk il-gvern tal-Kambodja għandu jirrispetta wkoll il-Kostituzzjoni tiegħu u t-trettajati internazzjonali li ju firmalihom tejn dwar is-sitwazzjoni fl-Aos. Aħna xorta waħda għandna tħassib kbir għas sitwazzjoni dwar drittijiet tal-bniedem u nħeġġu lill gvern tal-Aos biex jaraw x'ġara mill um, sanfons sone. Sabiex bekk sa son bazzofone għaliex dan il-persuna sparċa ma nafux sar minnu. Grazzi. Grazzi tassew. Issa nagħti il-kelma lill-Onorevoli Sondega għal żewġ minuti. Grazzi tassew, Sur President. Din hija t-tieni darba f'sena li aħna fil-Parlament Ewropew qed niddiskutu dwar riżoluzzjoni rigward persuna partikolari, ġifri Sombat Somfon. Sombat ġi maħtu fil-15 ta' Deċembru 2012. Uddim l-uffiċi tal-pulizija. Minn dak iż-żmien law ħadd maraħ dan il-persuna qiegħed. Għalfejn qed niddiskutu din il-problema mill-ġdid. Aħna qed nagħmlu hekk għaliex qabel ma dan il-persuna inħataf u kienet jaħdem mezzi paċifiċi biex jipproteġi l-edukazzjoni, drittijiet tal-bniedem, ambjent sostenibli u kien wieħed mill-organizzaturi tal- id-disa eh, eh, Asian Forum u u kienet jaħdem fuq dan il-qasam qabel ma ġi maħtuf, aħna nid-dibattu din il-kwistjoni u kol minħabba l-fat li sombat sar simbolu, simbolu ta' bosta nis li qegħdin jaħdmu biex jtejbu l fl flaos u fl-Azja kollha. Però huma mill-quta minn oppressjoni kbira. L-awtoritajiet ġewwa Laos qed jippruvaw Ibrivaw iġaluna ninsew il-ħtif ta' sombat sofon, għet id-dewmu, għet jitawlu il-proċess u għet jirrifjutaw li jihdu l-passi neċessarji sabiex bekk jisolvu dan il-kas. Għalek jina kont stajt nara dan bajnija meta zort laħoz f'din il-ħarifa li għaddiet. Female li rċevejt il ġimgħa li għaddiet, l-ambasċata tal aos f'Brussella mettiet l-aktar rapport dwar dan l-investigazzjoni mur lura għal 7 ta' ġunju tal-2013 ġeffiri għaddew iktar minn 6 xhur u dinja xi ħaġa skandaluża. Ir-rezoluzzjoni tagħna għalhekk titlob azzjoni u l-azzjoni tittieħed aħna rridu nagħmlu ċar li fil-fatt il-każ għadhom ma' solviċ qed wasal għal problema mill-fatt li l-Laos tista' ssir membru mill-Kunsil dwar id-drittijiet tal-bniedem hawnhekk aħna rridu nintroduċu sanzjonijiet kontra Laos, aħna rridu namlu hekk eh, fġieħ sombat samfon u f'daw kollha li qegħdin jiġildu favur id-drittijiet tal-bniedem. Rridu naraw nuru li daw in-nies mhux jiġu minn sija. Grazzi tassew l-Onorevil Tanok għanna regola ta' 27 sena u għanna il pajis partit komunist wieħed u dan l-aħħar rajniħu ukoll din għandna situazzjoni fejn hemm miżerja kbira aktar minn ħtieġa urġenti kif ġiet deskritta jew ġie soġġeruta mid-dibattitu tal-lum. L-azzjonijiet nazzjonali li saru s-sena li għaddiet u li tqisu bħala regolari waslu għal violenza kontra l-oppożizzjoni tal-gvern u issa jider li dan qed jinfirex ukoll anke fis-sena tal-2014. Sissa rajna ħames eh, ħaddiema li jaħdmu fil-fabrika ta' tessili maqtula mill-forzi armati. Qabel kellna kellna wkoll il-ħtif ta' attivist u paċifista li kienet jiġilet kontra il-reġim sombat sanfon u nuqqas tal-autoritajiet tal-OS biex investigaw jew jaċċettaw sistema internazzjonali biex tieħu ħsieb dan. Din tħassibna ħafna ovvjament hemm għan biex intejbu il-kwistjonijiet fl-Unjoni Ewropea biex tħares il-kondizjonalità fuq il-kwistjonijiet ċivili u politiċi u naraw aħna x'nistgħu nagħmlu blajnuniet li nagħtu lil dawn il-pajjiżi. Grazzi. Grazzi tassew, is-sanati l-kelma Għal-minuta u nofs l-Onorevoli Lisek. Grazzi tassew, Sur President. Jaħġa ħaġa tajba li mill-ġdid aħna tinħars lejn is-sitwazzjoni fil-Kambodja u Laos. Dan għaliex is-sitwazzjoni hemmhekk mhijiex aċċettabbli għalina. Wara l-elezzjonijiet li ma laħqux standards internazzjonali, emmek rajna demonstrazzjonijiet u protesti li ġew ikkawżati kemm sitwazzjoni tal-ħaddiema tal-industrija tat-test li kif ukoll is-sitwazzjoni politika fil-pajjiż, abbuż tal-seta minnaħa tal-pulizija tal-forzi armati dan waslu ukoll għal til ta' numru ta' attivisti, numru ta' persuni wkoll ġew midruba Dawn huma kwistjonijiet li aħna rridu nixta attenzjoni tagħna fuqhom, irridu nisħu fuqhom. U nistiednu wkoll il-gvern tal-Kambodja sabiex itejjeb is-sitwazzjoni, jibda jitkellem mal oppożizzjoni u jieħu ħsieb il-persuni kollha li sfaw imdarba, midruba hemm koll rappreżentant qol li għandu jagħmel monitoraġġ tal-sitwazzjoni fuq bażi regolari. Kien hemm ukoll il-mibgħut speċjali tal-ġnus Magħquda. Dan u kol jiprofa irriti tejp situazzjoni. F'dak li għandu xieqsam ma' Laos jena nemmen li situazzjoni ta' t sanfon għanda tiġi kjarifikata mill-autoritajiet ta' Laos. Jena nemmen li għanna nżommu u nħarsu din is-situazzjoni kif t tiżviluppa. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Lisek, issa nati l-kelma fisem il-grupp taħħa l-Onorevoli Essaja. President, Kommissarju, kemm fl u kemm fil-Kambodja, aħna għanna situazzjoni fejn id-drittijiet tal-bniedem, fdejn membri tal-oppozizjoni u kollu attivisti għandhom bżon protezzjoni. Bosta nies referenza għal din il-problema, il-problema ta' għalfejn waslu f'diffikulta meta jorganizzaw protesti paċifiċi. Reċentament 20 persuna sfat Eh, mitfu l-ħabs wara li organizzat eh, demonstrazzjoni paċifika jew inkella sfat bil-salarium mnaqqas. Da minħabba li kienu qed jiddemostraw ħabba salarju mnaqqas. Flaos minnaħa l-oħra aħna imħasba dwar is-sitwazzjoni u l-ħtif ta' sombat sonfon. Għal 30 sena u kienet jidġilet favur il-persuni l-aktar vulnerabli fil-żoni agrikolo tal-pajis tijaw. Ma nafux issa fejn jinsab u aħna nixtieq nkunu nafu x'sar minnu. Grazzi tassew, issa nat għal-minuta. Għal-minuta nat il-kelma l-Onorevoli Sejsin. Il-Kambodja huwa pajis fejn hemm ħafna inugwaljanzi u il-faqar ta' ċittadini li jridu vivu fuq inqas minn dollaru kuljum. Fit-tlieta ta' jannar il-forzi tal-pulizija attakkaw demostrazzjoni paċifika u qatlu ħamsa minn nies u 30 iktar sfaw midruba u għalhekk aħna qegħdin nitolbu l-awtoritajiet tal-Kambodja sabiex iħarsu lejn din il-kwistjoni u jinvestigaw din is-sitwazzjoni u anki jinvestigaw l-użu tal-armi dawk li defendu drittijiet ċivili u kol għandhom jinħelsu. Nishti u kol naraw li kunem ħarsin tal eh, il-possibilta li wieħed joħroġ jiprotesta b'mod paċifiku. Hemm ukoll kwistjoni tal-frodi fl-elezzjonijiet aħna nħossu li investigazzjoni għandha tiżniet. Jekk dawn jekk id-drittijiet tal-bniedem mhux qegħdin jiġu mħarsa u jekk id-dritt ta' ownership mhuwiex rispettat f'dak il-każ għandna nissospendu il-relazzjoni tagħna mal-Kambodja. Aħna wkoll nappellaw għal azzjoni adegwata f'Laos. Grazzi tassew. Nixtieq eh, inħeġġeġ il-kollegi kollha biex ma jaqrawx id-diskorsi tagħhom veloċità għolja għaliex dan ma jistawx jiġu interpretati dik il-veloċità minnaħa tal-interpreti. Jekk joġobkom, provaw għatu il-diskorsi, għatu l interpreti tkellmu pass adegwat. Grazzi tassew, jina sena li għaddiet tkellimt dwar il-ħtif ta' somba t-sofon u l kasta ta' drittijiet tal-bden flaws. Ma nistanajt lek xejn, kważi xejn ma nbidel hawnhekk. L-atmosfera li nħolqot wara ħtif tiegħu għada kif inhi, sitwazzjoni fil-Kambodja hija għar wara wara li ħadima spiċċaw persegwitati mill-forzi tal-pulizija mbagħad kellna wkoll il-frodi fil-elezzjonijiet. Għandna wkoll l inizjattiva tal-armi fil-Kambodja għalhekk din hija kwistjoni li tqajjem teġiġna biex nieħdu azzjoni urġenti u anki kollna mpatt ta' evalwazzjoni għax aħna ma nistgħux nagħtu privileġġi l-kumpaniji li jkeċċu il-ċittadini tagħhom minn artuhom u minn min djarhom mingħajr kumpens dawn it-tkeċċijiet jidru ċari u ma violenza għalhekk liberali u demokratiċi titolbu għall obbligazzjoni biex l-ebda eh, tkeċċija ma saret jekk ma kienx hemm kumpens jew kumpens ħieħ bħala kondizzjoni biex kull kompanija tkun tista' tigwadanja minn din l-inizjattiva tal-armi. Danke kollegi. Benjen, es folgt fa' eine Minute, Herr Kollege. Grazie tassew, issa nat il-kelma l-onorevoli Migalski għal-minuta. Signuri, uħut mill-kellima tal-lum diġa saħqu fuq il-fat li numru ta' xur ilu aħna diġa ħarisna is-sitwazzjoni ta' Sembot Senfone. Jiena parteċipajt f'dan id-dibattitu u naqbel Pero ovvjament dak li qed jistennew minn n-nies aħna aħna rridu nappellaw lill awtoritajiet tagħhom sabiex jobdu u jirrispettaw id-drittijiet tagħhom. U din il-kwistjoni qed torbot il-Kambodja u l-Laos flimkien. Il-kwistjoni ta' drittijiet tal-bniedem u jina nemmen li għanna nitolbu li l-isforzi jitkomplew u jintensifikaw ruhom ukoll l-isforzi minnaħa tagħna però anki minnaħa ta' l-istati membri u rappreżentant Oli Sinjura Ashton. Għalhekk aħna għandna bżonn najnu lil dawk li jiddefendu id-drittijiet tal-bniedem f'dawn il-pajjiżi. Daw għandhom bżonn għajnuna materjali kif ukoll morali. Grazzi. Fin tanka kollegi. Grazzi tassew. Għal minuta u nofs nagħti l-kelma l-Onorevoli Paska. Grazzi tassew, Sur President Kummissarju. Jider li aħna għedin nappoġġaw movimenti demokratiċi f'numru ta' pajjiżi u dan ifisser li aħna għandna nispjegaw l mexxejja politiċi ta' dawn il-pajjiżi li lan tana bħala Unjoni Ewropea meta nappoġġaw il-pajjiżi, lan tana u li nassikuraw li jkun hemm governanza ċivilizzata f'daw il pajizi dan ifisser li l-attenzjoni għandha tinxtaħat fuq iċ-ċittadini u mhux fuq il- uh, dawk li nfurzaw il-liġi. Issa, il-ħaddima demostrazzjoni tal-ħaddima fis settur tat tessili u il-violenza li saret miex skuza. il-dbabis fi rezultati tal-elezzjonijiet it-teddita kontra l-oppozizjoni dawn ukoll huma problemi u għalhekk aħna ma nistgħux nittollerawhom. dana kollu permezz tal-influenza politika tagħna aħna nistgħu inġibu bidla f'din is-sitwazzjoni. U anki ikollna kundizzjonijiet aħjar għal dawk il-ħaddim qed jaħdmu fis-settur tal-tessili. Dawk li qegħdin joħolqu jispiċċaw fuq il-swieq tagħna u għalhekk aħna nistgħu nużaw il-diplomazija bl-aktar mod effiċenti u nistgħu nikkomunikaw mal-mexxejja ta' dawn il-pajjiżi b'mod aħjar bekk nkun qed nevitaw aktar konflitti. Grazzi tas sew sanat il kelma l-Onorevoli Klajsan minn taw nofs. Grazzi tas-sew, Sur President. Laos huwa stat partit wieħed u il-Kambodja hija diskritta minn Human Rights Watch bħala ekonomija bazi ta' pjan komunista, koalizjoni autoritarja, demokrazja superficiali. Hawnhekk aħna nitkellmu dwar pajjiżi wara kollox fejn l-eżistenza ta' soċjaliżmu hija preżenti. U u din edha hemm flok id-demokrazija u fl-ebda posti ieħor fid-dinja u laqas fil-passat ma kien hemm possibilità fejn l-ideoloġija tkun tista' titħarbat mal-demokrazija u drittijiet tal-bniedem, però m'hemm l-ebda mod fejn il-ħaddi ma jiġu sfruttati minn pajjiżi komunisti. Anki jekk dawn ikollhom eh, tip ta' libertà ta' ekonomija tas-suq, u fej jippruvaw jappoġġaw ukoll id-drittijiet tal-ħadima, però din ma tiġrix biss fiċ-Ċina jew fil-Kambodja, però fejn demostrazzjonijiet ta' ħaddiema li jaħdmu fis-settur tat-test li jiġu medda b'mod repressiv, ħames pa' persuni nqatlu 30 iktar spaw midruba u uħut sal-ġurnata tal-lum għadhom fil-ħabs għalhekk l-ewwel ħaġa li rridu nagħmlu rridu niżviluppaw pjattaforma u nużaw tip ta' pjattaforma bħal ASEAN biex niddikjeraw dawn il-fatti, irridu wkoll nippenalizzaw dawn il-pajjiżi, nagħtuhom sanzjonijiet sabiex jippruvaw għom eh, milli jagħmlu dawn l-affarijiet. Grazzi ħafna, issa Sinjura Korhola għal minuta. Il-mexxejja tal-Oppożizzjoni kellhom laqa fil-ħarifa u kien ċar li huma dejjem kienu kostantement fil-periklu. Et isiru reati kontra dawk li għamlu demonstrazzjonijiet kif ukoll kontra r-rappreżentanti tal-unions. U il-gvern issawiet li jkun hemm inkjesta indipendenti internazzjonali. Iżda, ftit ġranet ilu rappreżentanti tal-oppożizzjoni ġew imres għal-qorti għad-demostrazzjoniet li għamlu huma anka jekk id-demostrazzjonijiet kienu paċifiċi hemm bżonn li nsejħu għal elezzjonijiet ġodda kemm jista' jkun malajr kif ukoll sabiex isiru dawn l-inkjesti. U għal dawk id-dimostraturi eh, li huma rappreżentanti tal-unions li ġew arrestati dawn ukoll rridu jinħelsu. In-nies għandhom id-dritt u l-libertà li, li jinġabru. Grazie ħafna sal minuta Sur Stevenson, grazie ħafna Sur President. President, jena nishtiq najt li nishtiq protesta. Dawn suppost huma dibattiti ta' urġenza. Il-ħtif traġiku ta' Sur Somfone hija xi ħaġa li ġiet diskussa f'dan din il-Kamra qabel ir-repressjoni tal-drittijiet tal-ħaddiema fil-qasam tat-tessili fil-Kambodja mhix xi ħaġa li għandna ninjorawha. Iżeja ikonna naqra sens ta' perspettiva. Aħna kena seba persuna maħtufa, maħtufa waqt il-massakru fil-settembru, sitta minnom nisa u dawn għandhom nisa. Xit namlu dwarom? Hemm il-bidu ta' eh, gwerra ċivili fl-Iraq għandna il-massakru li għaddej fis-Sirja, għandna l-kriżi ta' refuġati, għandna tilu attakki bil-bombi li għaddejjin kuljum fil-Lebanon u f'Bejrut, xet nagħmlu fuq dan kollox? Għalfej qed nagħmlu dan id-dibattitu bħala wieħed urġenza. Ejja nżommu naqra sens ta' proporzjon, Sur President. Fin danka kollegi Stevenson. Grazie ħafna, Sur Stevenson. Mela, għalaqna l-lista tal-kellima issa naddu l-proċedura tal-catch the eye. Ħanaddi il-kelma l sur Gugan l-ewwel wieħed. Minuta kull wieħed. Grazzi ħafna, Sur President. Jena nista' naqbel ma dak li qalu kollegi oħra nixtieq nappoġġa il-difensuri ta' dritti tan-nidem ta' iż-żewġ pajjiżi. Fiż-żewġ pajjiżi huwa importanti li ċ-ċittadini jħossu li jiġu irrappreżentati u li għandhom il-permess li jiżviluppaw il-soċjetà tagħhom. Jiena naħseb li hemm bżonn li nagħtu l-attenzjoni tagħna għal dawn l-affarijiet. Jekk Eh, ma il-ħidma tagħhom ma titħallix titkompli u jkun hemm il-ħtif, eċetera. Parlament Ewropew irrid jenfasizza li jkun ġara hekk. Fil-Kambodja kien hemm violenza waqt protesti kien hemm nies li mietu. L-elezzjonijiet fl-2013 iva saru, iżda nixtieq nappella lil mexxejja politiċi sabiex jeżaminaw il-proċess elettorali kif il-fatt sar U il-ħtif ta' sombat sonfone hija wkoll xi ħaġa li tiġi eżaminata. Grazzi ħafna Sur Kukan, issa is-Sur Tarabella. President, Kummissarju, kollegi, jina naħseb li hija ħasra li ħawadna forsi xi ftit l-affarijiet. Il-Kambodja hija dik li rridu nifokaw fuqha, law sombat somfone, eċetera, dawn iva ovvjament huma importanti. Aħna nifmu li qed nitkellmu fuq l-istess zona ġeografika, stajna għażlit lanka l-Vjetnam, imma m'għandniex nisew il-Kambodja li xfitlieta ta' jannar eh, ħaddiema fil-qasam ta' tessi li qed jiġu sfruttati eh, ħarġu fit-toroq biex jitolbu pagi aħjar u raw li inqatlu ħamsa minnhom kien hemm eh, tużani li ġew midruba u dawn huma talbiet leġittimi għal kondizzjonijiet ta' xogħol aħjar, id-dritt għall assemblea Paċifika huwa dritt li jinsab fil-Kostituzzjoni tal-Kambodja. Il-protestaturi kienu qegħdin hemm b'mod paċifiku u importanti li nrispettaw id-drittijiet tagħhom, id-drittijiet tal-ħaddiema li qed jiġu sfruttati bil-kumpliċità sikta ta' kumpanniji multinazzjonali. Hemm bżonn li nagħmlu bidla u jiena qed nittama li din ir-riżoluzzjoni jirnexxela tagħmel naqra pressjoni. Grazzi ħafna Sur Tarabella fl-ħarnet. Sinjura Javamaki. Sur President. Id-drittijiet tal-ħaddiema fil-qasam ta' tessili u kif ukoll id-drittijiet ta' ħaddiema b'mod ġenerali mhumiex osservati f'ħafna pajjiżi, inkluż ċertu stati membri fejn hemm l-importazzjoni ta' dawn it-tessri jiena nista' nagħmel imħatra li ħafna drabi jkun hemm nies f'din il-kamra li jkunu libsin ħwejjeġ fejn ikun hemm tikketta fuqhom made in Cambodia. Nixtieq nistaqsi lill-Kummissarju Kallas jekk l-Unjoni Ewropea ħasbitx ftit dwar jekk dawn it-tessri li huma importati minn pajjiżi terzi u mhix verifikati biex wieħed jara li għandhom il-kwalità it-tajba. U fl-istess ħin jaraw jekk il-kondizjonijiet u drittijiet tal ma jiġux rispettati u l nies jistgħu jaħdmu kif suppost f'dawn il-fabriki, għaliex jekk is-sidin ta' dawn il-kumpaniji huma Ewropej naħseb ġustifikati li naħdu dawn il-passi. Grazzi ħafna Sinjura Ġatimmaki, bekka laqna il-lista tal-kellima taħt il-catch li għaj u issa għaddi kelma l-Kummissarju Kallas. Mr. President, Honorable Member. Sur President, membri onorevoli, aħna nilqaw l-adozzjoni ta' Rizoluzzjoni ta' emerġenza minnaħa tal-Parlament Ewropew fuq is-sitwazzjoni fil-Kambodja u Laos. Fuq il-Kambodja, qabel l-elezzjonijiet parlamentari tal-Lulju, l-Unjoni Ewropea insistiet fuq l-importanza tal-libertà ta' assembleja u ta' dimostrazzjonijiet kif ukoll libertà tal-espressjoni. U immedjatament wara l-elezzjonijiet u l li saret mill oppożizzjoni tagħmel bojko tal-Assemblea Nazzjonali, l-Unjoni Ewropea appellat lil partijiet kollha sabiex jaġixxu b'mod paċifiku u demokratiku u biex isibu li żjed soluzzjoni eh, paċifika biex issolvi dan l-imblokkar. Fil-dawl eh, ta' dak li ġarfet fit-2 u 3 ta' jannar, Il-Kummissjoni esprimiet il-kundannar tagħha ta' dak li ġara fid-dimostrazzjonijiet u fejn mietu n-nies. Id-delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea għamlet monitoraċ mill-viċin tal-pożizzjoni tal-mexxejja Sam Rinzi. li ġew mitluba li jippreżentaw ruħom u dim il-prosekutur fit-13 ta' jannar tal-2014 Umbat ħarġu illiberati mill-qorti. it ħasib tal-Parlament dwar is-sitwazzjoni diġà tqajmet mal-Ministru eh, ta' Kambodja dwar l-intern. Huwa importanti wkoll li għall-istabilità politika tal- tal-Kambodja sabiex terġa tiġi stabilita biex ikompli dialogu fil-settur tat-tessili u setturi oħra. Kien hemm ftehim riċenti bejn il-Gvern ta' Kambodja u l-industrija sabiex jerġgħu jitnedu il-programm jerġa' jitnied il-programm tal-ILO għal kundizzjonijiet kif suppost tal ħaddiema fil-industrija tal- ta' tessili. U dan il-programm ħaj jinkludi li wieħed isemmi u jispjega li huma dawk il-kumpanniji li mhumiex qed iżommu ma' rekwiżiti minn barra dan l-Unjoni Ewropea qed tagħti fondi biex issaħħaħ il-kapaċità il il kapaċità ta' organizzazzjonijiet sabiex jagħmlu monitoraġġ tal-drittijiet tal-bniedem kif ukoll tax-xogħol fil-Kambodja dan inkludi appoġġ addizzjonali lil trade unions sabiex jagħtu l-kapaċità sabiex jinvolbu ruħhom aħjar mal-persuni interessati. L-Unjoni Ewropea ħadd kompli issejja għal eh, soluzzjoni paċifika tal-imblokkar gvernamentali li hemm bħalissa billi jkun hemm ftehim bejn il-gvern tal kambodja u l-oppożizzjoni. Sur President, membri parlamentari, aħna verament nilqaw l-impen kontinwu tal-Parlament Ewropew l-Laos u l-urġen u din riżoluzzjoni b'urġenza. Aħna naqsmu tħassib dwar id-drittijiet tal-bniedem li rajna fir riżoluzzjoni ta' urġenza kif ukoll aħna nappoġġaw rakkomandazzjoni, ir-rakkomandazzjonijiet. Mod partikolari il-fatt li sparixxa bla ebda spjegazzjoni is-sur Sombat Somfone f'Diċembru tal-2012 din hija xi ħaġa li għada qed ħassibna ħafna. Li IAS e B'mod sistematiku segwa din il-kwistjoni mal-autoritajiet tal-Laos kemm il-darba u f'kull livell, inkluż li kien hemm laqat mal-President. U fil-waqt li Laos kienu lesti li kollhom ċertu dialogu, sissa l-investigazzjonijiet ma waslu għall-ebda riżultat. Offerti minn naħat differenti għal appoġġ esterna l-investigazzjoni ta' dan il-każ ġew irrifjutati mill-awtoritajiet. Aħna nixtiequ li nerġgħu naraw l-istur Sanfone u ħankompli naħdmu sabiex dan iseħ u dan kooperazzjoni mill-viċin magħkom kif ukoll l stati membri tal-Unjoni Ewropew mal-Parlament Ewropew. Issa dwar ratifika tal laws tal-Konvenzjoni Internazzjonali tal-ħarsien ta' persuni kollha minn eh, force disappearance, minn sparir eh, bil-fors, eh, din importanti fl-istess ħin ħankunu imsieħe privileġġat tal laws għaliex għandna dialogu regolari u istituzzjonalizzat magħhom. L-Unjoni Ewropea huwa donatur ewlieni ta' għajnuna għal gvernanza tajba u drittijiet tan-bniedem fil laos Fl-aħħar 12 sena aħna rajna ċertu riżultati konkreti, mod partikolari dwar ratifiki ta' konvenzjonijiet ewlenin ta' drittijiet tal-bniedem. Aħna impenjati sabiex inkomplu nibnu fuq dan li diġa bdejna, grazzi. Fin danka komissar Kalas. Grazzi ħafna komissarju Kalas. Mela biex nala id-dibattitu ġew prezentati seba' rizoluzzjonijiet, aħna ħajkonna l-votazzjoni wara it-tielet dibattitu illum stess wara nofsinhar. Il-punt li jmiss huma l-elezzjonijiet riċenti fil-Bangladesh ngħaddi l-kelma l-ewwel lill-awturi l-ewwel is-Sinjura Kronberg għandha minuta u nofs. Jagħti ħafna sur President. Riċentement mietu numru ta' persuni barra mill-kapitali ta' Bangladesh skont